fuq u għada. Għandi zewċ eh, dikjerazzjonijiet l-autoritajiet Griegi għalulna illi eh, s-sur Stjelanos Kulugu ser jieħu post s-sur Georgios Katru Kalos u dan se jidħol fis-seħ eh, mill-27 ta' jannar 2015 issa rigward artiklu 7 wieħed ta' regoli aħna ħadna nota ta' dan il-membru ġdid. Nixtieq nilqaw il dan il-kollega l-ġdid tagħna u nixtieq infakkarkom f'artiklu